Issa, kollegi, eja nivvotaw fuq rezoluzzjoni dwar konklużjoni tal-liftejn ta' assoċjazzjoni mal-Ġorġja. L-ewwel vot fuq l-emenda numru wieħed hekk joġobkom għal idejkom favur kontra astensjonijiet u tgħaddi l-emenda ħamsa favur kontra Skużawni, l-emenda numru 5 taqqa fil-fat. Morru l-paragrafu 15. Il-ħamsa taqa għax il-numru l-emenda wahda għaddiet. Issa, paragrafu 15, l-emendi 26 li huma l-istess favur kontra stenzjonijiet jgħaddu. U niċċekjaw. Niftaħ l-votazzjoni fuq l-emenda l-emendi 26. Il-vot maluq. U em, dawn jaddu. Issa, s-Sur surpreda għandu emenda orali. Surpreda fidejk. Grazzi, Signora President jien għandi emenda orali, ma l-ewwel net nixtieq ukoll nilqa Mikael Sakaxvili li kien President tal-Ġorġja qabel li wkoll qiegħed magħna. And I want to move. U issa naddi għal l-emenda bil-form, paragrafu ġdid numru 16, u sena qaraħ nilqab l-OAC, ODHI il-monitoring report tal-Ġorġja ta' 10 Deċembru u jitlob il-gvern tal-Ġorġja biex u kol jieħu passi li imsemmi unek. Big I have to ask you if there Kollegi, nixtieq insaqsikom jekk għandkom xi oġġezzjoni għal din l-emenda bil-fom. Jekk le, mela l-emenda nivvotaw issa favur, kontra, astensjonijiet, l-emenda adottata. Immorru għall-emenda numru 3, favur, kontra, astensjonijiet. U din taddi l-emenda numru 4, favur, kontra, Astenzjonijiet taddi. Issa r-rezoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali nifutaw. Votazzjoni maluqa. U rezoluzzjoni taddi. The last vote laħħat vot ir reporta sur Mami Kinnins dwar il-ftejm ta' Assoċjazzjoni mal-Ġorġja qed nitkellmu ġifri fuq vot eh, nominali u niftaħ il-votazzjoni. Il-votazzjoni magħluqa qed nitkellmu fuq vot ta' kunsens u kol adottata. Grazie ħafna kollegi.